Għandi xie avvizi xnajdilkom il-minuti ta' seduta tal-biraħ eh, u ma' l-esti jissa jemma ċekkaw xie kommenti dwarom minn etnara l-ħat tal-ek dawn il-minuti jissaw ma' approvati. Aw... Monsieur, vous avez une motion d'ordre. Aw xie point of order. nishtiq nintervjeni għaliex intqalu xie affarijiet li mhumiex minnhom. Sinjura Sime biex tappoġġa il-proposta li biex ninkludu fuq l-agenda il-kwestjoni tal-mibeda u violenza fuq l-immigranti użat l-iskuża li ma li għaddit kienem mobilizzazzjoni fateni Issa jew din kella informazzjoni ħażina jew inkella dak li qalet mhux minnu għaliex fateni kull ma kien hemm kienet manifestazzjoni funur tlieta min nies li tilfu ħajjithom finja fl-1996 xi ħaġa illi kienet ġarġa minn Siriza. Issa għandna dibattitu konġunt u dikjarazzjonijiet tal u Kummissjoni